Borralli qed jitlaq il-grupp EFDDD sa minn 13 ta' frar u issa qed jgħad bil qiegħda ma' dawk illi mhux allinjati. L-Sinjura Rike Louise Carlson telqet mill-grupp ECR sa mill-21 ta' frar u issa hija tpoġġi ma' dawk mhux allinjati. Is-Sinjura Jolie Gerling telqet il-grupp tal-ECR u issa ma' Pepe sa mill-28 ta' frar 2018. Ashworth ha lasciato il gruppo Is-sur Ashworth telaq li sijar u wissa issa ma l grupp PPS e sa' 28 ta' frar 2008. Ho ricevuto dal gruppo. Riceveit mill-PPE eh, il-nomina Jeffrey Didier pala membru ta' delegazzjoni relazzjonijiet ma' Repubblika Popolari